Laurent Fabius, nirringrazzjawk tal-li jil għajt din l-istedina biex tkun fosna sabiex niddiskutu il-COP21. Nilqawk fil-Parlament Ewropew. Fit-12 Deċembru tas-sena l-oħra f'Parigi kellna ħadna pass storiku importanti ħafna. Għall-ewwel darba fl-istorja tad-dinja l-pajjiżi kollha 195 pajjiż jikkommetta ruħu, impenja ruħu għal dawn l-anijiet ambientali. Dan huwa pass importanti u pożittiv il-qoddim u nixtieq nirringrazzja fisem il-Parlament Ewropew lil dawk kollha li ħadmu u ħejjew rwieħhom għal din il-konferenza ta' Pariġi. Nixtieq nirringrazzja lil kummissarju Kanjete, lil Presidenza Lussemburgiża, it-tim ta' negozjaturi u l-issur Fabius Loro u koll mandiġ dubju li inti jixraqlek kull ringrazzjament bid-dinamizmu tijak irnexxielek taqqat il kulħadd flimkien biex ikoll hemm interess komuni u rejt l-Unjoni Ewropea jista' jkollha rwol importanti fil-settur ambjentali u li għandu jkollna rwol fis-settur ambjentali. Issa dawn il-pajjiżi iridu jilħqu dawn l-impenji li huma ħadu u apparti minn hekk Naħseb li l-koll kemm aħna naqblu li jaħtieġ li niżguraw li dawn il-pajjiżi kollha iwettqu dak illi wedu. Jekk irridu il-kop ta' Pariġi uriet li jekk irridu nistgħu niksbu l-affarijiet flimkien. Għal darboħra sul Fabius nilqak fostna u natik il-mikrofonu. Grazie ħafna. Sur President tal-Parlament Ewropew, Sur Komissarju Kanjeta, u l-onorevoli deputati, eżiz ħbib nixtieq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox il-President Schulz tal-istidinni hawnhekk bħala President tal-COP 21 biex n-presentakom il-linji ewlenin tal-ftejim li ġie maħlu il-12 ta' Diċembru tal-2015 u naħseb tkun interessa tkun tafu l-passi tal-futur. Mela l-2015 kienet net sena diffiċli madwar id-dinja u l-iktar u iktar għall-Ewropa. U dan il-kontest, il-konferenza ta' Pariġi fuq il-klima kienet bħala laqa tama. U permettiet ħaġa rara illi eh, niġbru ħafna mill-pajjiżi tad-dinja u rrid l konferenza ta' Pariġi l-diplomazija u l-multilateralizmu skont ċerti kondizzjonijiet seta' tasal għal riżultati importanti u nishtiq eh, najdilkom li kelli l-opportunità, li diġa kelli l-opportunità u dim il-Komitat ta' eh, l-Ambjent u tal-Affarijiet eh, barranin dak li jista' jkun hemm ftejjim tajjeb, imma ma konniex nafu riżultat li ma se jkun. Issa permezz ta' 29 artikli tal ftejim ta' Pariġi u il-140 punt ta' deċiżjoni li l-akkompanjaw, dawn il-kriterji ta' ftejim tajjeb ġew rispettati. Ksibna f'tim universali illi huwa msejjes fuq il-kontribuzzjonijiet 187 pajjiż u l-ftehim huwa rikonoxxut bħala wieħed ambizzjuż jinkludi limitazzjoni ta' għal tnejn għal żewġ gradi it-tisħin fil-klima biex naslu wkoll għal 1.5 u neutralità tal-karbonju fit-tieni parti taċ ċiklu. U lejdan huwa ftehim dinamiku mekanizmu ta' revizjoni għal dawk li huma l-impenji li eh, kienu meħudin ħaġa importanti ħafna fl-ewwel laqa għal 2023 imma bilanċ tal-isforzi mill-2018 u dan jippermetti diskussjoni biex inkunu nistaw ehm, nżidu mal-impenji tagħna. Bat segwitu għall-impenji fisser li kunem qafas u flessibilità skont il-ħiliet ta' kull stat. Il-ftejim huwa legalment vinkolanti kemm seta' jkun minħabba limiti ta' ċerti stati U mbagħad il-ftehim mod ġenerali huwa rikonoxxut bħal wieħed ġust, nozzjoni ta' differenzjazzjoni bejn il-pajjiżi fuq is-suġġetti u solidarjetà tal-pajjiżi eh, li huma iktar onja vizavi il-pajizi l-iktar vulnerabli biex ikun hemm rispett u neċċedu wkoll il-100 biljun dollari kull sena għal pajjiżi vulnerabbli u nifissaw mira oħra qabel l-2050 u għalhekk Jina hawnhekk nista' nitkellem fuq l-ekonomija u anke dispozizjoni tagħha dawn ir-riżultati illi ma tantx kellhom tama ħafna nies qabel il-kop Eh, joddu ħafna għall-Ewropej kif għattint so, Sur President Schulz, speċjalment il-livell ta' ambizzjoni tal-ftehim. U jiena nixtieq nilqa' mod partikolari l-impenn illi jider fil-rapport tas sur Parnju għawnek prezenti li għandu bħala titlu lejn ftejmet nazzjonali ġdid f'Pariġi li ntkam adottajtu f'Ottubru tal-2015 qabel il-konferenza u nixtieq ukoll nilqa bħala Eh, spiritu ta' ħbiberija l-impen tal-Komissarju Kanjete u aħna għamilna ħafna li li ma stajniex eh, norqdu veru imma nishtiq ukoll ngħid grazzi lill ministru Karol Diġbur u nixtieq nirringrazzja ukoll il-pajjiżi kollha permezz tagħkom illi permettaw dan is-suċċess. Issa lilin mill kop strikto senso imma l-COP assoċjat il-kawsa tal-klima l-ewwel darba fuq din l-iskala ma' numru ta' ehm, atturi li ma kinux tal-gvern, ġifieri kienu ma kienx gvernatali iktar minn um, elf uh, eh, NGOs, investiment, investituri u oħrajn ħadu impenn lek hemm l-ambitu tal-istat imma hemm l-isfera wkoll ta' min ma jemx parti minn l-istat, minn gvern. Walek il l-impatt se naraw qabel 2020. Ġifiri bħala total naħseb illi dinamika ta' ċertu ċaqliq ċertu moviment eh, tlaħaq lejn tnaqqis tal-karbonju u din id-dinamika għalija mhux se tmur lura għax dan kien moment storiku imma naħseb illi għall-ewwel darba il-kelma eh, storika t-nużawa in loku għax hawnhekk għandna regolament se jkun hemm laqa qabel Parigi u mbagħad wara Pariġi. Għalek, sinjuri. Ovvjament maħafna xruħet jagħmel biex inkunu nistgħu implementaw dan l ftejjem storiku. L-2015 qed nagħmel taqsira kienet is-sena ta' negozjati u ta' deċiżjonijiet u l-2016 hemm tkun is-sena tal l erba affarijiet li bdow bil li trappe. Iġifiri għanna fil-21 ta' april fil-ġnus eh, mauda se jkonna il-ftuħ tal-firma. Għanna bżon ta' 55 eh, dawn il-pajjiżi li apprezzaw 50% tal-emissjonijiet tal-affett li rattifikaw il-ftejjin biex dan jidħol fis-seħħ u għalek bżonn ukoll ke kemm jista' jkun mexxejja Ewropej u eh, tal-livell dinji jkunu prezenti. L-Unjoni Ewropea kienet fost l-ewwel f'Marzu tal-2015 il publikat dak li tixtieq tagħmel l-impenn tagħha hemm turi l-eżempju tiffirma l-ftehim ta' Pariġi f'April u mbagħad tirratifika kemm jista' jkun malajr. Dan huwa eh, l-ewwel għan u mbagħad għandna l ftim ta' Pariġi u d-deċiżjoni li hija mimusa. F'Diċembru prinċipji ġew mresqin u definejna wkoll għanijiet. Issa hemm bżonn naraw kif se għom frazzjoni, ġifieri f'Mejju f'Bonn se jkun hemm l-ewwel laqgħa tal-grupp li huwa responsabbli prepara l-deċiżjoni tal-applikazzjoni u għandna bżommat partikolari tifmu sew naslu għal definizzjoni komuni u preċiżi tal-finanzjament favur il-klima, għandna bżonn determinaw komodalitajiet eżatti ta' dak li eh, huma għallina l-impenni ta' kull ħames snin u għanna bżon nifissaw regola trasparenza pala segwitu għall-impenn u jina ovvjament se nkun prezenti għal din il-laqa. Issa it-tielet eh, kelma tibda bil-per hija il-perjodu ta' qabel il-2020 ġifiri għax fil-2020 mitħul fis seħ previst u għalhekk hemm bżonn illi jkun hemm segwitu qabel ġifiri pjanta azzjoni li ma Pariġi illi ġbor inizjattivi tal-istati kif ukoll ta' dawk li ma jimux parti mill-gvern minn stat. Per qed naħseb alleanzi ta' xemx li ġi ehm, mressaq pala idea mill-Prim Ministru tal-Indja illi jmur mill-tropiku ta', ta Kanser ta' dak ta' Capricorn u mbagħad President Obama, Bill Gates u oħrajn pala investituri għall iżvilupp ta' teknoloġija nadifa. Qed naħseb pereżempju u Franza deġa taħseb fuq dan fuq ġeneralizzazzjoni ta' sistemi ta' alert bikri u dim id-diżastri il-sistema ekim seħa Cruise u ta' assistenza eh, klimatika f'ħafna pajjiżi vulnerabbli fejn ħadmet ħafna l-Ġermana qed naħseb pereżempju għal foresti tropikali u l-ħarsin tagħhom u hemm bżonn intenu wkoll l-investiment tal-enerġiji li jġeddu fl-Afrika illi hemm bżonn eh, naħdmu fuqhom lek fuq dawn il-proġetti konkreti fuq ħafna oħrajn hemm bżonn ikollna progress sostanzjali mill-2016 u l-aħħar kelma tibda bil-P bil-Franċiż hija l cop 21 f'Marrakesh fl-aħħar tal-2016 u aħna mek se naħdmu mal-ħbieb tagħna Marokkini fl-istess spiritu bħal Peruvjani kienu eh, ħadmu eh, mana eh, għal COP 21 biex hekk ikollna suċċess ukoll f'Marrakesh f'Novembru ġifiri aħna se naħdmu mal-bibtana Marokkini fuq u ħafna oħra nies responsabbli fuq livell internazzjonali skont metodoloġija li kellna suċċess ukoll f'Pariġi. Issa apparti dawn l-erba eh, azzjonijiet aħna rridu bżonn navanzaw fuq osmo li ma kinux koperti mill-COP 21 u fejn azzjoni hija indispensabbli it-trasport eh, blajru l-iktar it-trasport marittimu kif ukoll ftehim ta' prinċipju illi sibna fil-protokoll ta' Mon Reala l-2016 biex ikun hemm emenda biex nelemenaw ukoll il-gasis il ta' effett serra u għawnek hemm bżonn ta' deċiżjoni maġla. Fil-bidu ta' negozjati li għadni kemm tkellimt fuqhom f'dawn l-oqsfa differenti imma suċċess ta' Pariġu l-urġenza tal-azzjonijiet indispensabbli hemm bżonn jippermettuna li naslu għal riżultati wkoll f'dawn l-oqsma importanti. Sinjuri deputati, f'dan il-kontest li huwa wieħed ottimist li fetaħ il-COP 21 Pariġi na konvintu nittama li l-Unjoni Ewropea se tkompli l-impenn tagħha għas-servizz tal-żamma eh, tal-planeta tagħna u għalhekk għandna bżonn ċerti miżuri. L-ewwel net fuq ratifikazzjoni permezz tal-Unjoni Ewropea tal-emenda ta' Doha fuq l-impenni għat-tieni perjodu tal-protokoll ta' Kyoto jiġifieri hemm ftit eh, pajjiżi li jonqsu hemm bżonn huma wkoll naqdu. Mbagħad hemm inizjattiva fuq l-implementazzjoni minaħa tal-Unjoni Ewropea tal-impenji ta' Pariġi l-2030 fil-qasam eh, ta' kumpens iktar u għalek għanna bżon ta' iktar eh, per esempio, riformi ta' tip ta' karbonju u l-sim ta' responsabilta' li ma' jqax ta' din il-kapa per esempio, l-bini, trasport u l-agrikoltura. U għalek kun ħaġa eccellenti li kikul parlament u repol kun ista' javvanza l-proċess ta' deċizjoni tiegħu għallow għattini laqi ta' revizjoni ta' direttiva tal-ITS u għalek għanna bżon ukoll eh, naraw li il-proġett tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea biex transizzjoni enerġetika fl-Ewropa nibqaw ninsistu fuq l-impjiegi l-ġodda li jistu jinħalqu għax ninsisti hawnhekk it transizjoni ekoloġika mhijiex biss limitu imma ukoll opportunità tad-deb ħafna test ġew mresqim il-Komissjoni u se jkunu mresqin ukoll fil-2016 biex navanzaw fuq dan il-proġett ambizzjuż, pereżempju tisħiħ tal-iżvilupp tal-enerġija li tiġġedded e, u l-effettività ta' enerġetika u jiena nafda fil-Parlament Ewropew biex jgħinna nkunu nistgħu navanzaw u mbagħad nagħlaq billi Najt li għandna bżonn insaħħu wkoll l-azzjoni tagħna għall iżvilupp eh, sostenibbli fil-pajjiż tan nofsinhar l Ewropea infakkar l-ewwel eh, li jagħti l-fondi għal dan it-tip ta' proġett għandna bżonn insaħħu wkoll il-finanzjament tagħna inżiduh għal dawn il-pajjiżi kif ukoll eh, nakkompanjawh mal-ħiliet tagħna. Sur President, il-Konferenz ta' Pariġi ma' dubju ta' xejn kienet suċċess fil-ġida kontra deregolamentazzjoni klimatika anki jekk ovvjament mhuwiex riżultata ħari l-azzjoni diskussjoni mson tkompli għaddejja u l-Unjoni Ewropea se terfa' responsabilità tagħha u dejjem tiżdid din responsabilità fix-xogħliet li ġejjin il-Parlament Ewropew se jkollu rwol uniku biex ikunu jista' jressaq din u jerfa' din responsabilità. Sur President, hemm bżonn intennu punt li forsi ma tantx eh, nasbu fih u essenzjali il-fejm ta' Pariġi ma jkunx biex il-klima per se imma se jkun għas-servizz tal-biodiversità, eh, l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-sigurtà elementari, ġenituri u anki l-iżvilupp mod iktar ġenerali, imma u ninsisti fuq dan il-punt huwa ftehim ma' sigurtà u għal paċi. Għax nkunu attenti fuq dan il-punt iva nitkellmu fuq eh, l-ilma, fuq l-iker, imma hemm dawn il-flussi eh, migratorji wkoll, mbagħad it-tisħiħ tal-klima, u mbagħad il-fossil eh, fuels u għalhekk deregolamentazzjoni klimatika binar kontroll fl-aħħar mill-aħħar se jwaslu għal konflitti ġenerali. U għalhekk kif kif għattint f'Pariġi nirfjutaw dan il-fenomeni nkunu nistaw nħarsu iktar l-ambjent u għalhekk il-ftehim ta' 12 Deċembru fejn intkom kontribwejtu se jkun jista' jaħdem għal slim għal din il-ġenerazzjoni u ġenerazzjoni futuri u għalhekk f'dinja tagħna mimlija konfużjoni perikolus perikoluża eh, dina kontribuzzjoni għas-sigurtà internazzjonali u għalhekk tagħmel parti mill ftejim ta' Pariġi fejn l-Ewropa se tassow tieħu dat eh, il-kontribuzzjoni tagħha. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank, Herr Minister. Das Wort hat jetzt im Namen der EVP. Grazie, Tassew. Sur Fabius, nibdew bis Sur Liza fisem il-PPE. Grazzi tassew, Sur President, kollegi. Jien nixtieq nibda billi nifraħ li sur Fabius u nilqa nilqaw f'din il-kamra. Il-mod li bih inti mexxej dan id-dibattitu il-mod li inti bih prezentajt dan id-dibattitu huwa riżultat ta' kif mexxejt inti l-konferenza f'Pariġi u tal-ħidma kollha li għamilt biex tistajt tikseb dan ir-riżultat Nixtieq nirringrazzjak personalment u rridu nirringrazzjaw ukoll lill kummissarju Kanjete. mux dejjem konna f'pożizzjoni li nfaħru li sur kanjete immessa nafu li l-kummissarju tagħna għamel biċċa xogħol tajba kemm qabel kemm waqtu anke wara din il-konferenza. Dan huwa ta' suċċess mhux biss għal protezzjoni tal-klima, imma huwa wkoll sinjal pożittiv wara sena diffiċli l-2015 fejn kellna ħafna eh, problemi fid-dinja, intom irnexxielkom tiksbu ftehim fejn il-pajjiżi kollha inaqdu flimkien daru ma' mejbda waħda fuq suġġett wieħed anke jekk bejn uħut minnhom hemm gwerra. Kellna 195 pajjiż li u design minnhom ikkommettew li rwieħhom li ser inaqsu l-emissjonijiet u għandna wkoll il-limitu ta' 1.5 gradi Celsius. Kellna dawn il- in-numri differenti li prezentaw kull pajjiż u eh, kellna ħafna varjetà wkoll rigward ta' żewġ gradi Celsius. Nispera li nkunu nistgħu tassew nilħu kompromessu tassew tkunu jistgħu attwati dawn l-anijiet. Fl-avjazzjoni u koll nixtieq li jiġu attwati dawn l-anijiet u nixtiequ li konna iktar regoli ċari u li nataw aktar woli li l-autoritajiet palla jemmow Iżda, huwa ċar li hemm bżonn jittieħed azzjoni f'dawn is-setturi wkoll. Nixtieq l lilek u l gvern tiegħek inkluż il-gvern tiegħi stess. Nixtiequ li jkollna ġizdazzjoni ċara fl-Ewropa. Jekk l autorita tal-Avjazzjoni Internazzjonali ma tkunx pożizzjoni li tnaqqas il gassita f serra, jekk ma tkunx tista' tnaqqashom, nittama li jista' jkollna xi tip ta' leġiżlazzjoni f'relazzjoni mal-avjazzjoni internazzjonali. Jina tkellimt mal-industrija tal-azzar dal-għodu u Emmek u koll f'dan is u ukoll għandna għanijiet ambizzjużi li ma japplikawx għal setturi oħra koll, Naħseb li għandna nkunu ġusti bil-mod li biħahna naħdmu. Għanna irridu li naħdmu fl-imkien biex nimplementaw l-affarijiet kif suppost. U naf li għad fadal ħafna ħidma xissir. Grazzi sur Lize. Għal soċjalisti għanna l-onorevoli Van Bremt. Sur Fabius, merħba għawnek dan il-Parlament Ewropo. It's not original mux ta' nkun oriġinali, imma nishtiq nifraħlek fisem din il-kamra kollha xogħol siwi li inti għamilt, il-mod li ħejjajta li għal dan il-konferenza, il-mod li bih inti mexxejta, kienet xi ħaġa impressjonanti. U nixtieq nirringrazzjak, nixtieq nirringrazzja wkoll lill kummissjoni lis sur Kanjete għaliex żammejtu l-ambizzjoni għolja bnejtu pontijiet bejn il-negozjaturi kollha li kienu involuti u entru anke l-Presidenza Franċiża. Naħseb li l-ħidma tagħkom it-tnejn waslet sabiex ksibna dan il-ftejm. Bla dubju, dan huwa importanti ħafna l-ewwel darba f'Pariġi kważi l-istati kollha tad-dinja, il-pajjiżi li qed jiżviluppati u dawk emerġenti impenjaw ruhom biex jieħdu azzjoni biex jindirizzaw il-klima. Dan huwa l-ewwel ftehim universali u dan għalhekk huwa ta' importanza kruċjali għal futur. Inti Sur Fabius, inti semmejt l-istana 2015 kienet kważi se tkun l-iktar sena orribli, il-vant nofsani, il-kriżi tar-refuġjati, l-attakki f'Pariġi, dawn l-avvenimenti u rew l-dinja hija maqsuma, l-Ewropa hija maqsuma. Iżda il-konferenza ta' Pariġi tibdel l-affarijiet u tatna ftit tama pożittiva għal-futur u Pariġi il-belt tad-dawl kienet ukoll il-belt tat-tama għalhekk kienet inkoraġġanti ħafna. Mux kollox però kien ta' suċċess, per eżempju, l-avjazzjoni internazzjonali u dik tal-Bahar Balintima. L-emissjonijiet dawn iż-żewġ setturi nistgħu nqabbluhom ma' dawk tal-Korea t'isfel u tal-Ġermanja ma' xulxin u dan qed ikompli jiżdied. Sal-2015 dan ser jiżdied 270 fil-mija. U jaħasra dan ma stanniex ninkluduh fil-ftejm u koll. Għale, kien ixtieq instaqsi li tnejn li jintkom, kif xter namlu fis-snin li ġejjin biex niżguraw li dawn is-setturi daqstant importanti ikunu parti mill-implementazzjoni futura tagħna f'dan is-settur ambjentali. Ma naqbilx mal-kollega tiegħi tal-PPE Jiena naħseb illi il-ftehim ta' taħt iż-żewġ gradi Celsius u ta' 1.5 gradi Celsius huma importanti ħafna. Imma dan ifisser li ma nistawx inċedu ma nistawx noqodu eh, ma nistawx noqodu fuq oħra irridu nimplementawhom dawn l-affarijiet, irridu nieħdu azzjoni u nħares lejn il-Kummissjoni mod partikolari, jiġifieri rridu nkunu iktar ambizzjużi fil-miri li kellna s'issa. Kellna miri għall-2030 u għall-2050. Aħna dejjem żammejna mal-aktar lat baxx ta' dawn l-anijiet. Għadna sal-2050 se jkollna 80% għanna nħarsu lejn l-ola Eh, l-ola ambizjoni li għana li jitnaqsu b-95% sal-2050. Irridu għalek l-ewwel nerfu responsabiltajiet tagħna qabel ma nħarsu lejn il-bqija tad-dinja. U meta nistgħu nistennew li jkun hemm iktar żviluppi f'dan il f'dan is-settur. il settur anke għabbażi tal-leġislazzjoni eżistenti bħalma semmi diġa l-ITS. Nixtieq nikkonkludi billi nindirizza li l Sur Fabius biex nikkonkludi aħna grati ħafna għax-xogħol li jinti għamilt bħalma semmejt għatfadlinna ħafna xogħol qudiemna u inti mhux biss il-President ta' COP21, inti koll il-Ministru għal affarijiet barranin ta' stat membru importanti ħafna għalhekk inti għandek responsabilità morali bħalma naħna wkoll li terfa din ir-responsabilità. Bħalma ħanna nagħmlu aħna wkoll. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Sinjura Van Bremt. Naddu issa għal-kellim fisem li sijar is-sur Ian Duncan. Grazzi, tassew sur President. Grazzi, Ministru. Kien riżultat straordinarju dak tal-COP21. U minn flok wara ma ċelebrajna, kulħadd ħareġ iħok rasu biex jifhem eżatt xiftejn sar, għaliex ċertu aspetti tiegħu huwa straordinarju. U anke kien hemm il-kwistjoni ta' tweets strambili saru minn tiegħek. Naħseb però li kien hemm ċertu kuraġġ minnaħa tal tal minnaħa tagħkom u qed nitkellem fuq il-1.5 gradi Celsius. Smajt li kollegi tiegħi xqalu wieħed favur wieħed kontra imma għandna nkomplu nimxu l-qoddim u ma nitilfux ħarsetna mid-destinazzjoni tagħna. għanna biss 70% ċans li nilħqu l-għanijiet tagħna tal-2020. Is-sur kanjiet u koll għandu ikun kontent b'dak li nexxilu jikseb, anke l-aspett ta' dekarbonizzazzjoni, dawn huma affarijiet pożittivi ħafna u dawn huma bidliet li għandna nħadnu nkomplu naħdmu fuqhom. Prosit u grazzi, kienet kisba importanti ħafna. Grazzi tassew. Issa fissem il-liberali Is-Sur Herbrandi. Grazzi Sur President, nixtieq nibda jiena wkoll billi nirringrazzja l sur Fabius għall rwol eċċellenti li huwa kellu biex intlaħaq dan il-ftehim. Huwa tassew ftehim storiku illi ta' sinjal ċar li d-dinja issa qiegħda f'pożizzjoni li li timxi lejn ekonomija binqas karbonju u ma nistawx immorru lura minn din id-deċiżjoni. Hemm min qed jgħid li dan il-dejjem kien biss fuq dokument, imma ma nistawx ma nistawx ma napprezzawx il-valur ta' dan id dokument għandna bżonn dan id dokument biex tassew nidu azzjoni fil-konkret. Pastor Peter Lise nixtieq nisħaq li Iva, irridu namlu iktar minn dak li qbilna fuq u f'Pariġi, mhux biss biex inżommu iż-żieda fit-temperatura taħt iż-żewġ gradi Celsius u u biex noqorbu wkoll lejn il-1.5 gradi Celsius jiena nixtieq nifoka fuq l-azzjonijiet Ewropej. Għanna il-politika Ewropea fis-seħ iżda din hija bżejjed wara dan il-ftehim fuq il-rilax tal-karbonju per eżempju Dan huwa ibbażat fuq eh, qed nassumu li l-bqiet tad-dinja ma tagħmel xejn, issa l-affarijiet se jinbidlu għalhekk issa x'se tkun il-pożizzjoni tagħna fuq il-rilax tal-karbonju u xi ngħidu għall-anijiet ta' 2020-2030-2050 fuq il-mira ta' 1.5 gradi Celsius u nixtieq nisma' l-kummenti tas-sur Fabius biex nara jekk jaħsibx l-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar ambizzjuża u fl-aħħar sur President nixtieq nitkellem dwar il-kompetittività għaliex jekk il-ftajim ta' Parigi għamil xi ħaġa ċara kienet illi l-ekonomija binqas karbonju hija iktar kompetittiva minn dik biktar karbonju. Din hija ideja kruċjali. Per eżempju, kellna moment storiku din il-ġimgħa fil- fl-Stock Exchange ta' Amsterdam fejn Unilever din il-kumpanija għall-ewwel darba fl-istorja tagħha għandha iktar valur minn dawk il-kumpaniji bħal Royal Dutch Shell illi mhumiex qegħdin jażlu din it-tip ta' ekonomija. Ma naħsibx li din hija kombinazzjoni. Fuq il-kompetittività jiena pjuttost imħasseb sur Fabius għaliex l-Ewropa qed għalura lura f'dak għandu x'jaqsam mal-investimenti f'teknoloġija nadifa. Il-mistoqsija tiegħi għalhekk hija taħseb li biex nissalvagwardjaw il-kompetittività Ewropea għandna nkunu iktar ambizzjużi biex ikollna ekonomija binqas karbonju fl-Ewropa, grazzi. Grazzi Sur Herbrandi, naddu għal United Left is-Sinjura Miner. Hartelijk dank voor uw komst naar Grazzi, tassew Sur Fabius tal-li hija hawnhekk fi Strasburgu. Ma nexxilix nifraħlek qabel illum, imma r-riżultati ta' Pariġi nixtieq nirringrazzjak għalik, nixtieq nirringrazzjak għalihom issa. Issa se jkollna namlu l-impossibbli u dawn affarijiet irridu namluhom għavol huma impossibbli l-Ewropa titkun ambizjuża irridu nimxu l-lin mill-karburanti fossili, nażlu enerġija alternattiva u sostenibbli Għanna naħdmu iktar fuq is-sorsi tal-enerġija u anke fuq il-housing, fuq l-akkomodazzjoni. Il-prezz, jitbaxxi ta' baxxi u żejt huma mod tajjeb li bijom inneħu sussidji għal karburanti fossili din hija xi ħaġa li jiena naqbel magħha. Imma ejja nkunu onesti. Ma tantx aħna se niktbu affarijiet mill-Presidenza Olandiża l-ġimgħa l-oħra jiena tkellimt ma' segretarjat Olandiża biex nara ser jiġri wara il-kop u dalodu tkellimna mal-Prim Ministru is-Sur Marco Rutel li kien hawnhekk f'din il-Kamra. Jiena minix kontra l-introduzzjoni ta' progress teknoloġiku imma li tikkonna xi tip ta' tmexxija Ewropea. Hemm bżonn ta' tmexxija radikali biex tassew ikollna riżultati tanġibli u sostenibbli. Il-presidenza tiegħek tal-Konferenza ta' Pariġi se tibqa' għaddejja sa raħt minn din is-sena sa Marrakesh. Jiena se nitolbok tikseb l-impossibbli. Fl-2015 innegozjajna ksibna r-riżultati. L-2016 se tkun is-sena tal-implementazzjoni, is-sena ta' azzjoni. Irridu nkomplu naħdmu fuq dan il-livell ambizzjuż u nittama il l-Ewropa u il-Presidenza Olandiża tkompli għaddejja b'dan il-pjan ambizzjuż. Grazzi, onorevoli Minor, naddu issa għal prub tal-ħodar isturġadu. Sur President, Su Komissarju, Sur Ministru, Grazzi li qegħdin hawnhekk fostna. Inti suppost konti għatawnek hawnhekk bħala eh, mistieden fil-plenarja meta jkun hemm il-votazzjoni għax dan is-suġġett tantu importanti jistħoqlu illi jkun hemm dibattitu qudiem il-deputati kollha. Kulħadd eh, eh, fraħlek u bir-raġun lilek, it-tim kollu tiegħek għax-xogħol eċċellenti f'Pariġi u nittama il inti tkun tista' titrasmetti għal President li ġej il-kwalità tal-ħidma u l-mod kif int ħdimt għax naħseb illi inti erġajt inventajt għamla ġdida ta' presidenza tal-kop. Ta' sikwiet ngħidu illi kontet iżom lura fil-bidu meta għal Franza ridet proponi l-kandidatura tagħha jiena perswas illum li int eċt iktar mill-momenti l-iktar sbieħ tal-karriera tiegħek. Il-COP 21 blan tiegħu illi naslu għal 1.5 gradi timponinna inoħorġu minn l-użu tal-fossil fuels u għalek eh, ħaġa forsi fjakka nirkonoxxuha naraw kif se nibdu dawn il-modalitajiet ta' implementazzjoni ma' Eh, fl-aħħar mill-aħħar jam sejsa fuq ta' ċirku virtuzi eh, illi se minna illi għatlet gradi illum li huwa l-kaos klimatiku lej il-1.5. Imma biex ikun hemm dan il eh, din ir-rabta hemm li kulħadd l-impenja ruħu u għalhekk il-kondizzjoni huma favorabbli iktar minn qatt qabel qegħdin naraw pereżempju eh, l-enerġija li tiġġedded dik eh, mix-xemx dik mir-riħ anki il-gass nukleali u anki il-karbonju. Imma fl-istess waqt, meta naraw l-aħħar ċifri fuq l-investimenti fil-enerġija li tiġġedda, tedin naraw il-raġuni kollha tad-dinja qegħdin jimxru qudiem fuq l-enerġija ta' li tiġġedda ħlief l-Ewropa u fi Franza u kol fejn investimenti kienu mnaqsin b'nofs fl-2015 meta kienem zvilup kullum kien. Meta nisimaw id-dibattitu bħal dalodu, u l prezentazzjoni tal-programma tal-programm tal-presidenza sentenza waħda fuq il-klima eh, sur ministru u jekk eh, dan huwa l-ambjent fil-Kunsill fuq il-kwistjoni fuq il-klima wis nibsa illi eh, din ir-rabta bejn l-intraprizi, l-kollettività territorjali, l-istati, l-NGOs, din ir-rabta ta' bejnietom miex se tiġi msaħħa u għalhekk hawnhekk inti għandek responsabilità enormi u l-Komissarju għandu responsabilità enormi u koll illi tbidlu l-ambjent fil-Kunsel għanna la importanti bil-summit bil-Kunsel u għallek għand biex nakonna 1.5 gradu u il-Komissarju jaffi ifisser imbidlu l-għanijiet tagħna fl-2020 għax qegħdin l lin mill-għanijiet fissati imma fil 2030 għandna bżonn ta' so imbidlu radikalment l-għanijiet tagħna tal-karbonju. Ta pal-ekonomija tal-enerġija għalek inti għandek responsabilità xek l-kunsil musej ċaqla un bat l aħħar talba sur Fabius jek joġbog. Din naraw hija ħaġa li ma nistawx eh, narawa tal movement tal-investiment. Franza tista' tieħu inizjattiva ta' konferenza internazzjonali biex ta' soċa il atturi l-kbar tal-banek tal-finanz l-istituzzjonijiet fuq l-investimenti fil-perspettiva ta' Marrakesh hu din inizjattiva fisem Franza u mbagħad inkomplu nċaqalqu. Grazzi ħafna. Für die EFDD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Affronte. Grazie. Naddu għassur affronti. Grazzi, Sur President, grazzi Ministru, anke ta' xogħol li inti għamilt f'Pariġi. Il-kol kemm aħna apprezzajna. Il-ftehim huwa kompromess għaliex madwar il-mejda kien hemm 195 pajjiż. U bħal kull kompromess għandu punti pożittivi li semmejt intu l-kollegi tiegħek tagħna u punti oħra li nixtieq nisħaq fuqhom Ewa ta' dispjaċiri neħħejna l-kelma dekarbonizzazzjoni l-antana kellu jkun li nwaqfu l-emissjonijiet imma għanna definizjoni differenti li nilħu bilanċ bejn ċertu emissjonijiet u dawk ta', effett serra. Kif jista' jkun li sar nilħu dan il-bilanċ, ġifiri dawn l-emissjonijiet l-oħra xorta ser jibqgħu fil dal ta' dan il-ftehim din it-teknoloġija hija importanti ħafna u tiswa ħafna flus u ma nafux jekk hux tassew ser taħdem. Għalhekk nixtieq nitolbok modret x'inija tas kemm nistgħu tassew nimplementaw dawn l-emissjonijiet, dawn il mili fuq eh, skala wiesa u kemm tassew l-gvernijiet jistgħu jagħmluh. Imbagħad fis-sistema tal-ETS sistema li ma ħadmitx, ma rnex li tistimu l-investiment biex jitnaqsu anka l-emissjonijiet u għalhekk waslu għal frodi u spekulazzjonijiet finanzjarji. s semma fi konversi ta' Pariġi, suq internazzjonali, eh, qed ninkwetaw minħabba li dan qed wasal minn f f'politika differenti bħal eh, inċentivi għal sorsi eh, li jieġeddu Ridu kol innaħu differenzi bejn dak li naħsbu mill-verità u l-verità nifissa. Għalix inkella tibdiliet se nkunu qegħdin nagħmluhom bil-mod wis l-artiklu 12 nil-għawħ imma jrid jiġi implementat b'ċertu deċiżjoni u indirizzat ukoll il-problemi. Dan ukoll jidu jiġi imrat lejn il-ċittadini tagħna u l-amministrazzjonijiet lokali biex nifmu tassew x'in dan l-impenn li rridu nieħdu. Ma fadalx żmien li noqogħdu nilabu. Grazzi tassew issa naddu għall-Onorevoli Stugar. Grazzi tassew, Sur President, il-ġimma l-oħra fil ġermania serna nafu dak li ġa nafu. Iġifiri, illi il-medja segwi dak li l-elit politiċi tas-sew iridu eh, Kalmu ħafna affarijiet pozittivi fuq eh, l-immigranti u eh, fuq eh, il-Kommissjoni, spin doctors tal-Kommissjoni et istibu diffiċ li jgħadu, eh, sabu kif ħajaqdaw affarijiet fl-imkien il-refugġati u l-klima, għal-għalet ħarġu bit-terminu refugġati klimatiċi. ma nistawx insibu soluzzjoni wahda għal żewġ affarijiet kompletament differenti. Imma fil-verità l-affarijiet huma differenti minn kif qed niddeskrivuhom. Jekk inħarsu lejn Kolon u bli toħra Ewropej, qegħdin naraw l-entużjażmu lejn dawn in-nies mhux qed jibqa' daqshekk ferventi daqs kemm kien fil-passat. Grazzi, issa. Is-Sur Balzo, membri mhux affiljati. Grazzi tassew, Sur President. Fil-15 ta' Diċembru il-Parlament kellu diskussjoni dettaljata fuq ir-riżultati tal-Konferenza ta' Pariġi. Għalfejn hemm għalfejn nerġgħu niddiskutu dan is-soġġett biex il-Parlament ikun jista' jirringrazzja lill-Ministru Fabius Kulħadd jirringrazzja lil kulħadd ma jimpurtax ħaġa tajba imma hemm xi mistoqsijiet li għadhom ma ġewx imwieġba. X'inhuwa tassew il-pis li se jġib miegħu dan il-ftehim? X'jiġri jekk il-kandidat Repubblikan jirbaħ fl-elezzjonijiet tal-Istati Uniti? Rajna li diġà ma kienx hemm ċertu impenji lejn l-aspett ambjentali. Xiġri jekk il-protokoll ta' Kyoto ma jiġix ratifikat? Jekk l-Unjoni Ewropea tappoġġa lil pajjiżi li qed jiżviluppaw fuq kwistjonijiet ambjentali dan ifisser illi l-Ungerija bħala stat membru tappoġġa li ċina li hija t-tieni l-ikbar it-tieni l-ikbar ekonomija fid-dinja dawn huma xi mistoqsijiet li għadhom ma ġewx imwieġba. Grazzi tassew kollegi, nixtieq nirringrazzjakom tal kommenti tagħkom. Nitlob issa l-istur Fabius biex iwieġeb. Ah Monsieur le Président, Signori, grazie ħafna. Grazzi tal-kommenti ta'kom, tal-mistoqsijiet ta'kom, grazzi kolla, grazzi għal dawk kolla illi ħadu l-kelma u dawk li ma ħadux il-kelma. Konsenajd se ngħidilkom u kon se ngħidlek sur President, jiena eh, minn dak li smajt les niġi kuljum hawnhekk għax eh, tassew l-affarijiet kienu sbieħ li qalu. Issa mela biex nut l-affarijiet bis-serjetà. Jiena nixtieq Eh, nġilura għal klim ċentilli ta'kom anki eh, fuq il-Komissarju Kanjeta fuq il-diplomazija franċiża, insomma, forsi għanna bżon xifti ta' sfumaturi ma nitkellem iktar tard fuq dan is-suġġett. Issa, l-ewwel net, ħafna minnkom Tkellimtu fuq il-1.5 gradi, żewġ gradi, l-ambizzjoni. Ah, f'dan il-ftejjim koħat rikonoxxa illi forsi ma stajni ukoll niftemu wara kollox għax fid-dawl tal-konferenzi ta' qabel ma kienux eżempju emblematiku ta' xi suċċess eh, perfett bħalma ngħidu il-Ministeru tal affarid Barranin ta' Pariġi fil-Kidor sej, imma naqblu fuq ambizzjoni minima u ta' spiss kellimna tiftakru. Issa, meta nkunu onesti najdu ma sibniex soluzzjoni għal kollox, imma biex naslu għal ftijim ta' 195 pajis mingħajr oppożizzjoni, kuħadd kien liberu ovvjament, fuq kontenut illi huwa ambizzjuż ħafna din hija kwestjoni wara kollox, din dan huwa s-suċċess ta' Pariġi U hawnhekk nistgħu nitkellmu fuq iż-żewġ gradi fuq il-1.5 tafu dan wassal għal diskussjoni twal u il-tfassim mhux l-istess għal żewġ gradi u għal 1.5 imma iż-żewġ gradi diġà ma kinux faċli. Infakarkom biex il-President Hollande fil-G20 ma kienx faċli naslu għal dan ir-riżultat. U għalhekk hemm dinamika tal-konferenzi internazzjonali illi tkun favur il-multilateralizmu kien hemm razzjonijiet b'saħħithom ħafna ta' eh, ċerti pajjiż rappresentanti tagħhom li qalu tajjeb iż-żewġ gradi imma jekk ma tiktbux 1.5 ma tiħdux dispożizzjonijiet biex taslu għal dan qed tgħidu impliċitament li aħna ma nesistux iktar mhix kwestjoni biss jekk nistgħux ngħixu tajjeb jew le aħna se nkunu eh, koperti ma nkunux nistaw nesistu. U għalek dan kien argument eh, b'saħħtu ħafna illi konvinċa dawk il-pajjiżi li ma tantx kienu konvinti fil-bidu u għalek jiena nesprimi ruħi anki eh, bidejja. Meta flimkien najdu edin iva fuq it-trajeġettorja taslanna għal żewġ gradi. Ħenkunu franki, imma issa bil ftehim ta' u f'tehmet se konna wara għax tafu li hemm uh, orizzont li għan naqra imbiat biex morru minn żewġ gradi għal 1.5 u għalhekk dan mbagħad jgħaddi minn sensila ta' azzjonijiet konkreti u punti li ħafna minnkom tkellimtu fuq innovazzjoni teknoloġika kif ukoll investimenti eh, sostanzjali. Fil-bidu jien ma kontx espert f'dawn l-affarijiet hemm bżonn nkun sinċir. U imma jiena tħalt fiha l-ħaġa u issa eh, perswas 100% li hemm bżonn ikun hemm bidliet teknoloġiċi ewlenin illi tfisser li l-ġerarkija finanzjarja ta' qasam tal-enerġija tkun differenti milli illum bħalma ħafna minnkom deġa għattu illum f'ċerti każijiet l-enerġija li tiġġedded hija ferm iktar birħis meta naraw il-spejjeż indiretti u eh, diretti eh, bħal pereżempju il-karbonju li ġas ħafna. Din hija triq li se nabdu u għalhekk l-ambizzjoni min-naħa waħda u l-karattru universali tal-ftim ma kinux f'kontradizzjoni ma qabdu bitfit u dan kien suċċess kbir ta' Pariġi. Ħafna minnkom tkellimtu għandkom raġun fuq is-settur marittimu u tal-ajru fil-trasporti nazzjonali hawnhekk ukoll se ngħidilkom biċ-ċar illi iva veru u l-Unjoni Ewropea l-iktar ħafna minn dawk illi rridu illi nsemmu trasporti internazzjonali fil-ftehim. Imma tafu il-mekanizmu kif inhu illi forsi ma ġinniex biżejjed imma fuq dan il-punt kien hemm oppożizzjoni ħajja ħafna ħna għadu l-affarijiet kif huma mingħajr tlaqliq mill-pajjiżi li emerġenti mill-pajjiżi tal-Golf u għalhekk ma kienx possibbli. Ma kienx ta' biex il-IMO u il-WTO jihdu il-mezzi fidejhom u il-President tal-COP21 daw kollha li kellhom rida tajba se jmobilizzaw ruhom din is-sena u għallek diġa għanna biex naslu għal settembru tal-2016 għal-ftim biex naplitaw il-level eh, wara l-2020 u għal le u l-Unjoni Ewropea kjek nista' ngħid dak li naħseb ukoll għad fl-avangardja u eh, se jasal għal kompromessi u għallek meta nitkellmu bat fuq settur marittmu nafu li l-diskussjoni mhux daqshekk avanzati imma r-rispett tal-għanijiet li hemm fil-ftehim ta' preġi jfissru li negozjati jibdew fil-IMO fil- eh, kif ukoll fuq il-livell ta' emissjonijiet fis-settur maritmu kif ukoll twaqif ta' sistema ta' emissjonijiet fuq il-livell dinji ma għandkom raġun 100 fil-mija għax wara kollox danu eh, danu livell ta' gas ta' fetzera ta' livell oli ħafna bżonn li kunem hemm progress din is-sena. Issa kien hemm ħafna minnkom għandkom raġun ukoll li tkellmtu fuq il eh, suġġett karbonju inqas iktar eh, iva, dinja kwistjoni ċentrali. M'hemmx oppożizzjoni bejn minn banda l-emissjoniet ta', ta gas ta' effett serra u mill-banda l-oħra il-kompetitività u l-esigenzi ta' xogħol għandna bżonn ta' bidla, proċessar, għandna bżonn ta' miżuri ta' kompanjant, imma la ukoll konvint jien illi l-kompetitività tkun tista' mhux biss minn pajjiżi bħal tagħna imma fuq livell dinji hemm bżonn illi tingħaqad ma' avvanz lejn il-karbonju baxx. U għalhekk nista' nek norbot ma dak li qal is-sur ġadu fuq l-investiment. Iva, diġa, rajtu illi apparti l-investiment pubbliku li huwa importanti ħafna u essenzjali fis-settur privat hemm ċaqli hemm moviment u dan huwa din hija ħaġa tajba bżonn inħaffu l-pass. Jidirli l-ewwel qabel kollox il-pajjiżi illi inaqsu s-sovvenzjonijiet lejn il-fossil fuels. San il-prinċipju ġie fissat mill-Konsill Ewropew f'Mejju tal-2013 u Franza u kol kienet talbet tal pożizzjoni ambizjuża, per eżempju fil-qafas ta' il-krediti għal dawk li huma l-installazzjonijiet tal-karbonju. Imma il-issa l-prezzijiet tal-zejtu għabax ta' fuq ċifra kemmu fuq 100 biljun li aħna l-pajizi li għandhom il-ġid għandna bżon ħalsu li pajizi iktar foqra. Imma, um, meta kemmu fuq is-sovvenzjonijiet timmorru iktar minn 500 biljon ġifieri emmi il-ħaġa. U għalhekk biex nirrispondi għas-sur ġadu għandna bżonn nħedġu l-atturi tas-settur privati biex ma jinvestu xew inqas fis-setturi li għandhom użu oli ta' karbonju mill-COP 21 dan huwa moviment qed naraw l-ewwel fond sovran eh, Norveġiż ta' istituzzjonijiet li ma jkunx hemm investiment dan is-settur tant illi il-governatur tal-Bank Ċentrali ta' Londra jaħseb illi f'dan is-settur eh, se naraw illi dan is-settur iva se jkollu xi diffikultajiet għax investimenti sostanzjali kienem. U għalek naħseb illi meta nitkellmu fuq is-settur privat, nistaw nitolbu l-Banek ċentrali illi jihdu, illi konsidraw sistematikament il-riskju klimatiku u jrendu eh, obbligu il-publikazzjoni tal-użu tal karbonu dan mhumiex miżuri ma nistgħux namilom u se jkunu utli ħafna U apparti din it-tendenza biex ma jkunx hemm investiment fil-karbonju għandna bżonn inkomplu ninvestu fl-enerġija li tiġġedded ħafna ħtiġijiet l-Unjoni Ewropea għandha l-pjan Juncker, fondi strutturali, e, proġetti oħra tal-banek tagħna u għalhekk jidhirli illi hemm bżonn mobilizzawhom kollha hemm Kunsill Ewropew f'Marzu u nasib tkun opportunità fejn il-Kommissjoni titkellem e, fuq l-implementazzjoni tal-ftehim ta' Pariċi għax dawn huma kollha rotot nistgħu naqbdu issa l-aħħar punt ma nixtieqx intaw l-wisq. Fuq il-klim ġentili il intkom eh, kelkom għalija. Issa fuq il-Konsill Ewropew il-rwol tal-Kummissarju Kanjete tal-Presidenza tal-Lussemburgu imma mill-banda l-oħra fuq id-diplomazija Franċiża anki jekk eh, eh, permezz eh, tiegħi ovvjament qed hawnhekk biex nismakom imma nixtieq nkun modest imma jiena kont qed nirrefletti ir-rwol tagħna u r-rwol tiegħi kienu biss illi nipprovaw kemm jista' jkun nifavorixxu, nitrasponu, l-affarijiet illi għandhom xaqsum l-pjaneta tagħna għax il-pjaneta eh, fl-2015 kienet eh, l-iktar eh, sena sħuna. U għalhekk din is-sitwazzjoni diżastruża. Jekk nista' ngħid ħadmet favorina għax ovvjament rendiet iktar evidenti l-fatt illi ikun hemm bżonn ta' ftehim u din favoritu ukoll illi n-nies jaħsbu fuq dan is-suġġett. U għalhekk il-pjaneta element importanti ħafna sa niġi għattini element fejn nixtieq eh, tassew ringrazzja hawnhekk eh, għax-xogħol tal-esperti xjentifiċi illi wafqu il natura ta' tisħin fil-klima u ta' ċifri ħadd ma jista' jfetaq fuqhom xi 10 snin pereżempju nofs il-laqa kienet biex inkunu nafu iva jew le kien xem tisin fil-klima u t-tieni parti tal-laqa kienet dedikata eh, fuq l-azzjoni stess. Imma issa ma ngħidx li dawn id-diskussjonijiet ma nagħmluhomx imma kważi kważi sparixxew fil-pajjiżi tagħna u għalhekk dan huwa grazzi għax-xogħol tan-nies tal-esperti tad-dinja xjentifika tielet pjaneta, forsi dik ta' dik politika, dik ta' soċieta, għax kien hemm eh, pajjiżi illi kienu joħorġu ħafna b'emissjonijiet, esempio Ċina, eh, l-ewwel fost kollha illi raġunijiet evidenti prattiċi, ekonomiċi, soċjali, eccetera, kella rwol importanti ħafna il-President Obama stess l-impenja ruħu ċerta qawwa u ovvjament l-Unjoni Ewropea kif ukoll pajjiżi oħra. Imma dan eh, dan ifisser li jkun hemm akkompanjament ukoll b'saħħtu ħafna eh, tas setturi ekonomiċi, eh, l impenni tal-reġuni, tal-NGOs, l-impenn ta' mexxeja spiritwali u reliġjużi. Walek din il-pjaneta politika u soċjali, element ġdid fjamant, illi ovvjament fil-COP21 resaq ruħu f'ċirkostanzi differenti minn per esempio il-konferenza famuża ta' Copenhagen mbagħad ir-raba pjaneta. Dik ta' diplomazija. Id-mir tagħna l-ħilma tagħna kienet mal-pajjiżi kollha l-iktar mal-Unjoni Ewropea biex nifavorixxu kemm jista' jkun il-konverġenza u permezz tal-konverġenza eh, il-ftehim eh, ta' Pariġi 140 Eh, punti ta' ftehim dan huwa xogħol ta' diplomatiċi iva veru. Ma nista' ngħid ukoll ma nistax nifhem eżatt ir-raġuni għal dan is-suċċess. B'nota ta' ironija ħa ngħidu hekk milli ikonna spiegazzjonijiet biex nfissra li stajna nfallu. Imma wara kollox fl-aħħar mill-aħħar meta nara l-ħidma li għamilna huwa isna, isna, isna kontna xi skultur illi jieħu per eżempju xi it-tafal u jieħu din per esempio ċina, l-Stati Uniti, l-Europa, l-Indja u kena bżon nirranġaw l intu intuħom forma intuħom għamla u għalek kena blokkiet zaħru mbat, mux il-gbar bis, għax ma jkunx hemm konsens minn ajro, u għalek kena natu għamla għal da kollox minn ma nitilfu xi eh, blok ta' falla u għalem, u dan huwa xogħol għamilna aħna spiritu ta' trasparenza, ta' konfidenza, ta' fiduċa u dan l-spettaklu, din l-arti ħanajdu hekk sur Schulz. E, kena martell le, ta' le, martell famuż. U għarari illi f'konferenza internazzjonali kulħadd jannaq li xulxin imma m'intix xi ħaġa li ħsibna qabel għaliha, imma nafu kien hemm ambjent perikoluż, diffiċli, inċert, imma l-ewwel derba, grazzi għax-xogħol ta' kulħadd, kien hemm ambjent li ħalli mhux biss din il-ġerazzjoni ma' ġerazzjoni tal-futur li tkun tista' tgħix aħjar. U kif intqal, Dawn huma ċirkostanzi illi mhux dejjem nintaqgħu magħhom fid-dinja politika u għalhekk grazzi, grazzi lilkom ilkoll tal-rindejtu da kollox possibbli. Grazzi ħafna lill-Ministru. Id-dibattitu